Grazzi ħafna issa jinarċevejt mill-SND is-Sur Pereira bħala ħatra bħala kumitat ikon. Hemm xi kummenti? Le, ma jidirx u għalhekk ġiet approvata din il-ħatra.